kif nista nifimma naf li dik kienet starja personali kif ukoll kumment fuq il-minuti. Issa għandkom iktar kummenti fuq il-minuti ta' 9 ta' settembru mela minuti huma adottati. Għandi punta ta' informazzjoni ieħor żis, sinjuri. L-awtorità kompetenti tal-Ungerija informawni li s-sur Zoltan Bago issa bidel lis-Sinjura Aniko Gjuri u din il-bidla ħadet fisse, daħlet fisse fit-12 ta' settembru 2020, ġifir nixtieq nilqa' fostna lis-Sur Zoltan Bago u nixtieq nfakkarkom il skont l-artiklu 3 paragrafu 2 tar-regolamenti tal-Parlament Ewropew il-kredenzjali tas sur Bago kienu ikkonfermati u aħna għandna wkoll u għandna wkoll proċedura li aħna nużaw is-soltu ġifieri li jekk ma jkun hemm ħadd li jopponi dan il-sultan is-sur Zoltan Bago jibda jaħdem funzjoni kompleta. Issa jena nikonferma l niformakom u koll il-President tal kunsill f'nar l-erba ħaj jiffirma ħames atti li huma